Tkellmu fuq id-dikjarazzjonijiet tal-Parlamentu tal parlamentu tal kommissjoni dwar il-Transatlantic Data Flows. Nisimgħu mingħand il-Ministru. Uh, Mr. President, yeah. uh, honorable members of the European Parliament, Onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, Sinjura Kommissarju, l-Presidenza, tagħti importanza kbira lil internet sikur miftuħ liberu. Allura din hija kwistjoni importanti għalija. Fera digitali nafu li id-data personali hija ta' valur kbir minħabba l-informazzjoni li fiha. Nafu li n-negozji bekk jistgħu jippersonalizzaw l-informazzjoni ta' tagħhom kif ukoll dawk li forzaw il-liġi jkunu jistgħu jfittxu l-kriminali. Allura għandna iktar opportunitajiet fl-istess ħin dan jitlob il-fatt li eh, id-data personali eh, nħarsuha nħarsu sigurezza tal-individwi li tiġi magħha. Mi trasferimenti kollha ta' data li jiġu li ħorġu mill-Unjoni, eh, naħseb li dik transatlantika hija l-iktar waħda importanti eh, sija għal-fini ta' forzar tal-liġi u għal-fini kummerċjali u fl-interess ta' kulħadd eh, ċittadini oħrajn li l-US Privacy Shield tiżgura din il-fiduċja u s-sigurtà, speċjalment wara d deċiżjoni xrimsu ta' Ottubru li għadda. Dan huwa settur importanti eh, fir-relazzjonijiet tagħna transatlantiċi huwa partikolarment importanti għal kumpaniji żgħar u medji il għaliex naraw illi hemm bżonn illi jkun hemm eh, tranzazzjonijiet u flussi ta' informazzjoni eh, li jsiru kif suppost. Il-Kummissjoni għandha tieħu in konsiderazzjoni b'mod sħiħ eh, is-sentenza tal-qorti fuq eh, ir-reġim safe harbor. Nafu illi għandna bżonn il-livell xieraq ta' ħarsien u importanti li deċiżjonijiet eh, li jittieħdu jkunu jimxu skont il-kazistika u skont id-dispożizzjonijiet ta' trattati. Importanti illi dan iseħħ biex niksbu lura l-fiduċja fuq il-flussi tad dejta transatlantiċi. Nittama illi il-Kummissjoni tkun tista' tiżgura l-ogħla standards ta' ħarsin ta' data fost oħrajn permezz ta' prinċipji diretti u ċari drittijiet ehm, ta' suġġett ta' data illi jaċċessew bidel id-data li joġġezzjona li proċessar ta' data kif ukoll sistema ta' supervizjoni u mekkaniżmu ta' rikors. Barra minn hekk aħna nappoġġjaw bħala kunsill l-isforzi tal l-isforzi tal li jaħdmu mal-kontraparti Amerikana biex itejbu il-Private Shield u biex naraw illi għan għafas sostenibli u tajjeb. Fuq il-Bulk eh, Collection eh, naħseb illi eh, din tista' tkun aċċettabbli taħt ċertu ċirkostanzi tajjeb li jkun hemm ukoll ombudsman li jindirizza l-ilmenti kollha li jitresqu miċ-ċittadini Ewropej. Barra minn hekk flussi ta' data transatlantiċi eh, għalfejn kummerċjali teħtieġ illi eh, fil-waqt illi it-tratta il-taħdidiet eh, kummerċjali jimxu l-qoddim dejjem nibqgħu nħarsu il-drittijiet personali aħna fiduċjużi illi negozjati li għaddejjin minnaħa tal-Unjoni bejn ġifiri il-Komissjoni u l-kontraparti Amerikana tassew twassal biex ikonna il-qafas il-ġdijt li tħol fis-seħ kif suppost. Fuq il-ħarsin ta' data fis-settur tal-infurzar tal-liġi aħna niprovaw nadottaw deċiżjoni fuq eh, il-ftehim umbrella li suppost eh, jiġi approvat fit-2 ta' Ġunju f'Amsterdam fil-Kunsill tal-Ġustizzja u l-Intern. Wara mbagħad nitolbu l-kunsens tagħkom Parlament biex nikkonkludu dan il-ftehim il-ftejm ma jiprovdix eh, sies eh, ta' trasferiment eh, ta' data għanna ħal-oħra tal-Atlantiku ma jissaxħaħ il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni u l-Istati Uniti billi ikun hemm standards ta' ħarsin ta' data tajbin din hija perspettiva ġdida l għaliex qed nitolbu l-Istati Uniti illi ħarsu standards il qatt ma rajna bħalhom. Naħseb illi bħala Unjoni dan importanti għalina. Barra minn hekk dan jekk alla jrid ikun jista' jikseb lura l-fiduċja u jirġielet il-kriminalità serja kif ukoll juri impen ċar minnaħa tagħna u tal-Istati Uniti. Il-Kunsill iħoss li l-ftejm huwa titjib meta qabel ma dak il kellna qabel, partikolarment fuq ir rekords ġudizzjarju fejn l-Istati Uniti għall ewwel darba qablu li jestendu dawn id-drittijiet għal ċittadini Ewropej. Ifisser illi ċ-ċittadini Ewropej illum il-ġurnata jista' jgawdu mill-istess trattament u ħajkollu l-istess drittijiet ta' rekords bħal ċittadini Amerikani. Għalhekk nittamaw illi intom ukoll tkunu tal-istess fema bħalna l-Unjoni Ewropea għandha l-ikbar interess li kollox imxi ħarir li jkun hemm trasferiment ta' dejta mod sigur biex inħarsu drittijiet ta' ċittadini kemm fil- settur kummerċali kif ukoll dak tal-infurzar tal-liġi. Nieħdu per eżempju eh, każijiet eh, meta jkunu għedin fiċu kriminal f'operazzjoni ta' tfittxija transatlantika. Nafu illi eh, jekk ħajkun hemm blacklist eh, dak li jkun jiġi inkluż kemm min Amerikana kif ukoll mill-Unjoni Ewropea. kom eżempju ieħor ta' data flows, il-Privacy Shield ħat offri sistema imtejba ta' tu supervizjoni illi eh, iżid il-kredibilità tas sistema. Barra minn hekk ħajkonna rekwiżiti serji ta' ħarsin ta' data, dritt ta' ċess u ta' korrezzjoni minnaħa ta' ċittadini skont kif hemm fl-ambitu tal-ftejm umbrella. Nittamaw issa illi l-Kummissjoni tieħu deċiżjoni mill-aktar fis fuq din il-Privacy Shield dejjem f'konformità sħiħa ma' trattati u fl-interess ukoll tal-impriżi tagħna. Fil-fema tagħna dan huwa pass fid-direzzjoni tajba il għaliex isaħħaħ is-salvagwardja ċittadini tagħna u tassew jipermetti li jkun hemm kooperazzjoni tajba biex niġġieldu l kriminalità transatlantika. Grazzi ħafna, Sur Ministru. Issa, il-kelma li Sinjura Komissarju Ġurova. Grazzi li kulħadd jiena tassew u onura lija li qiegħda hawnhekk fuq dan is-suġġett importanti tal-flussi tad data transatlantiċi kif tafu aħna inna naħdmu fuq diversi fronti biex niżguraw li dawn il-flussi jisiru kif suppost wara li kien hemm eh, l-informazzjoni żvelata fl-2013 mill-kas Snowden. Nafu li għandna ir-riforma tad data il-ftejm umbrella għall eh, ta' nforzar tal-liġi kif ukoll eh, il- ħarsien ta' trasferiment eh, ta' data kummerċjali għal fini kummerċjali. Nafu li l-privacy shield huwa essenzjali biex inkomplu dawn il-flussi ta' data transatlantiċi. Fil-waqt li niżguraw iċ-ċittadini tagħna il-ħarsien ta' data personali tagħhom. Aħna negozjajna dan ma l-Istati Uniti fuq eh, li bażajna rwieħna fuq żewġ prinċipji. L-ewwel titlet rakkomandazzjonijiet tagħna ta' Novembru tal-2013 u ċertament il-kriterji eh, tal-Qorta Ewropea tal-Ġustizzja skont deċiżjoni Shrimps. Aħna naħseb li eh, irnexxielna tassew nelbu il-problemi tas sistema safe harbor preċedenti. Ħanejdilkom naqra it-tip l-ewenet li priż Amerikani ħa jirċievu l-informazzjoni minn ħatana imma jridu jkunu konformi ma' regoli iktar stretti, eh, jridu jaraw naqra li jarfu illi l-konform illi ħajġu sorveljati iktar mill-qrib it-tieni net l-individu ħajkollhom aċċess għan numru ta' mekanizmi ta' rekords biex jaraw illi kull ilment ħajjiġi investigat kif suppost u solvut. It-telet punt ġevejna serħan il-moħ u għadna li ħajkun hemm salvagwardji meta data tiġi aċċessata minn awtoritajiet pubbliċi Amerikani, dan partikolarment fis-settur sensittiv ta' sikurtà nazzjonali. Partikolarment eh, il-Gvern Amerikan żgurana illi il-ġbir kollettiv bil-massa ħajsir biss taħt ċertu ċirkostanzi u anki f'dawk il-każijiet ħajkun hemm filtri u mezzi differenti biex nimminimizzaw in-numru ta' dejta li tinġabar. Irċevejna serħan il-moħ espliċitu illi mhux ħajkun hemm eh, sorveljanza tal-massa jew indiskriminata. jell l-ewwel darba illi nixxina niksbu xi ħaġa bħal din mill-Amerikani. Allura naħseb għandna element kruċjali illi jippermetti qafas iktar b'saħħtu milli kellna qabel safe Harbor. L-ewwel net eh, bħala parti minn qafas għall ewwel darba l istati Uniti ħaj kollhom mekanizmu tal-ombudsman li jiżgura illi kull ilment jew inkella inkjesti li jsiru minn ċittadini Ewropej fuq eh, aċċess għal informazzjoni jiġu indirizzati f'ħin fi żmien tajjeb u naħseb li dan huwa hija kisba kbira. U xejn xejn bħal dak li kellna flex eh, fi Safe Harbor. Fl-axħar, ġalla darba jkun dan kollu fisseħ, il-Privacy Shield ħat tkun sottomessa wkoll għal reviżjoni annwali konġunta. Tul dan il-proċess ħa naraw illi kull mekanizmu ta' supervizjoni u ta' rikors qed jaħdmu kif suppost Iformulajna kondizjonijiet ċari u koll għas-sospensjoni f'kas illi l-impenji li ħadna ma jirux imħarsa mill-Istati Uniti jew kella jekk ikun hemm toġibiet mill-kontraparti illi ma nqisux li huma sodisfaċenti. Kif tafu l-awtoritajiet indipendenti tal-ħarsin tad-dejta fl-artiklu fil-grupp ta' ħidma artiklu 29 ħarġu bil-opinjoni tagħhom fuq il-Privacy Shield nhar 13 ta' April. Huma laqgħu l-elementi pożittivi ta' din il-privacy shield il-ġdida meta mqabla ma' dak li kena fis-safe harbor, pero qalu wkoll li għandhom ċertu eh, tħassib u rekomandaw ukoll ċertu titjib. Aħna nieħdu dan il-parir espert b'serjetà kbira u allura qed naħdmu fuq l-aspetti l-iktar importanti qed nadottaw deċiżjoni ta' gwatezza kif ilu xieraq uħut minn daw rekomendazzjonijiet jistaw jieġu indirizzati biz biftejim mal-kontraparti Amerikana u bħalissa dejjin bit-taħdidiet magħhom. Per eżempju, eh, ċaraw l-indipendenza u kif ħajaħdem il-mekanizmu tal-ombudsman, namlu iktar espliċitu l-idea ta' periodu limitat ta' zamma ta' data. Dan huma punt importanti jekk iridu illi l-awtoritajiet tad-dejta kif ukoll l-imprizi u ċ-ċittadini tagħna jkollhom il-fiduċja f'dan il-ftehim. Naħseb illi l-istati membri qed jappoġġjawna u nittamaw ukoll il-kontraparti Amerikana taraf kemm dan huwa importanti u kemm importanti li tressa kjarifiki kjarifiki oħra. Meta jkollna dawn il-kjarifiki, Mbagħad irresqu l-abbozz quddiem l-istati membri fil-Kumitat artiklu 31. L-antana jibqa li l-qafas ikun eh, jidħol fis seħħ sas-sajf. Dan wassanni għal dosieħor importanti li dat jekk jrid jiġi sottomessa hawnhekk fil-Parlament, jiġifieri l-ftejm umbrella. Dak huwa ftehim illi jfittex illi ħares eh, l-iskambju ta' dejta personali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti għall-anijiet ta' kooperazzjoni eh, għall-infurzar tal-liġi l-firmar ta' dan il-ftejim suppost ħajsir fil-ministerjali tal-ġustizja u l-intern bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea li ħassir fit-2 ta' Ġunju f'Amsterdam. Hemmhekk ħana deċedi jew le jekk u x'ħan ikkonkludu dan il-ftehim. Jiena qed infittex hawnhekk l-appoġġ tagħkom jela li inħoss li ħajġib titjib konsiderevoli fit trasmissjoni ta' data partikolarment fis-settur tal-kooperazzjoni tal-infurzar tal-liġi meta mqabbel mal-preżent. Ċertament dan mhuwiex ftehim li awtorizza il-flussi it-trasferimenti ta' data jew kella qasija deċiżjoni ta' adekwatezza le qed inżidu eh, s salvagwardji kollha meħtieġa u addizzjonali imsejsa dejjem fuq il ftehim li diġà għandna jew bejn l-Unjoni u l-Istati u l-Istati Uniti jew kella bejn l-Istati Membri u l-Istati Uniti. Eh, ħafna minnhom huma strumenti eh, illi eh, ma tantx għandhom salvagwardi din hija sfortunatament l-istatus quo illi dan il-ftehmet jipprova jindirizza. E din f'sitwazzjoni li ma nistgħux inkomplu biha u nittamaw illi ma tibqax sejra, l-affarijiet ma jibqgħux sejrin hekk. Nafu illi Għanna regoli eh, fl-Unjoni li eh, jizguraw ħarsien ta' data għawija u rridu naraw illi dan japplika wkoll eh, fit-relazzjoni transatlantiċi tagħna. Rridu naraw illi anke l-Amerikani l-oħra tal-Atlantiku joffru l-istess tip ta' protezzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora President. Issa, il-kelma għal minuta u nofs li sorvos. Grazzi, eżis kollegi, eżis ministru, eżiza kommissarju, naħseb li importanti li konna din tal-aġġornament ta' Safe Harbor hemm din it-telwima feħdan il-Parlament li kienet tikkonsidra l klawzola sunset Imma nittama illi dawk mill-grupp soċjal demokratiku l-għalde jappoġġjaw fil-fat l-emendi tal-għol ħodor fil femma tijer la sunset miex meħtieġa l għaliex aħna għanna dġa mekanizmu annwali ta' supervizjoni illi ħajwassal biex dak li mux meħtieġ inwarbuħ. Naħseb għandna bżonn għafas eh, ċertezza legali u dan eh, din revizjoni legali eh, fl-aħħar mill-aħħar ħatejna ħatejna wkoll biex il la sunset neħilsu minna. Rridu naraw kif dan il-mekkaniżmu ħajaħdem qabel ma noqogħdu nwaqfuh hekk kif għadu jitwielet naħseb fl-aħħar mill-aħħar il-problemi hija noqqas ta' fiduċja fil-Kummissjoni u fl-abilità tagħha biex tmexxi din il-proċedura kif suppost. Naħseb li l-Kummissjoni però diġà talmet l-elezzjoni tagħha fuq eh, il-privacy shield ma naħsibx eh, illi n-nies għandhom jieħdu deċiżjonijiet fis-sens illi qegħdin mitluf, jinsabu mitlufa ftit eh, f'din it-taħdita, naħseb fl-aħħar mill-aħħar irridu naraw illi naħdu l-affarijiet bis-serjetà niżguraw illi konna qafas illi joffri sigurtà legali għal dawn il-flussi ta' dejta transatlantiċi. Nappoġġjaw id-dejta il-privacy Shield u nittamaw illi eh, dan id-dossja jimxu l-qoddim. Issa sur Feidenholzer għal żewġ minuti. Grazzi, sur President, Aziza Kommissarju, Iva, din hija kwistjoni li jenna indirizzaw kienu ħafna kontroversja fid-diskussjoni tagħna fil-diversi formazzjonijiet fuq is-suġġett tal la safe harbor, din il-ċertezza kienet iċċarata mill-element ta' ċittadin l-inkita fl-istorja. U naħseb li importanti, importanti eh, li nwarbu din l-inċertezza. Fi frar, fil-fat, eh, kena uh, pass kbir il-qoddim, rajna progress kbir li kien sar fuq din il-kussjoni tal-Privacy Shield, rajna naqra li bil-kazistika li għanna fidejna nistaw niċċaraw diversi punti mal-kontraparti amerikana, pero għatem xie ċertezzi U għallura jkolli nejt illi għadna ma ksibniex iċċarezza li nishtiq u qed nirriskjaw hawnhekk illi din il-biċċa xogħol ħadd tisterġa tispiċċa lura fil-qorti. Naħseb eh, illi eh, għada kif inhi preżentament mhix xi ħaġa li wieħed jixtieq speċjalment għall-industrija l libe kienu preżenti fl-Istati Uniti raw illi hemm rieda minnaħa tal-kontraparti Amerikana li lesti li jadegwaw ruhom għal prinċipji tad deċiżjoni tal-qorti u dan japplika wkoll għad-dejta tal-industrija. Naħseb illi però sajna niksbu iktar ir-riżoluzzjoni li għandna tenumera kriterji ċari u tindirizza biċar meta per eżempju eh, għandu jkunem eh, jista' jkunem rikors għandha eh, garanzija bil-miktub u naħseb illi hawnhekk qed ngħidu biss ċittadini Ewropej manki dawk minn pajjiżi terzi għandhom ikunu imħarsa taħt il-Karta ta' Trittijiet Fundamentali għandna il-ftehim Umbrella Pero naħseb illi issa għanna progress kbir illi sar. Irridu neħu daw l-inċertezzi kollha li li xinkella ħajkonna diskussjoni oħra. Grazzi ħafna issa is-Senjura Stevens għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President, eżis kollegi, dawn eh, il-flussi ta' data transatlantiċi huma importanti eh, għal kummerċ tagħna u għal eh, taħdidiet li aħna għandna mal-kontraparti Amerikana naħseb li l-affarijiet u il federazzjoni tajba qed nagħtu iktar ħarsien għal ċittadini tagħna jidher li kif qed nimxu l-qudiem hemm ċertu gruppi politiċi hawnhekk f'din l-awla pero illi qed eh, jaħsbu li jekk eh, nirrepetu li għandna biżejjed. Le, aħna għandna msieħeb strateġiku fl-Istati Uniti u allura ejja ma ninsewx il ma ninsewx eh, dan kollu l-Kummissjoni titħares lejn il-Privacy Shield u tara naqra kif nistgħu niksbulu la standards. Ir-regoli ġodda jridu jippermettu li jkun hemm skrutinju kif suppost mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ma ridux inċertezzi legali li jistaw eh, joltu ħażin lin negozji Il-grupp tiegħi jħoss li għal negozji u għall ekonomija Ewropea u għall privatezza tal-Istati Uniti ta' ċittadini tagħna skużawni importanti li kemm jista' jkun din il-privacy tkun operattiva kemm jista' jkun. Issa Sinjura Intervelt. Grazzi, Iva, nishtiq intenni eh, il-kliem eh, ta' Senjura Stephens eh, li konna shield operativa kemm jista' jkun malajr, ma' l-problem hija li din shield diffiċli biex tkun operattiva ħna l-lum il-ġurnata qegħdin hawnhekk grazzi Sur Mark Shrems li kien ras websa biżejjed biex jissielet qudiem il-qorti għal snin sħaħ u biex jagħmel dak li suppost istituzzjonijiet għamlu snin ilu. Jiġifieri li hum u jħares eh, l-interessi personali tiegħu il għaliex aħna kemm il-darba tennejna l-importanza illi jkun hemm reviżjoni ta' safe harbor u mar nexxinniex aħna minn kell isforzi kollha tagħna, imma mbagħad grazzi għas sur Shrems innexxinna eh, ikonna revoka. Eh, ma nafx jiena semmejna written assurances jew nkella review, ma nafx jiena din ma nafx fejn ħadd wassalna. Naħseb eh, li għanna il-grupp ta' ħidma artiklu 29, artiklu 31, l-DPS, l-esperti legali, għalfejn imma dawn l-isforzi kollha qed repetu l-istess bal wara li ieħor. Naħseb hawnhekk għandna qudiemna dover biex noħorġu b'leġislazzjoni ta' kwalità. U għalija, naħseb il-Kummissjoni qed nara lesta li tieħu deċiżjoni meta taf illi mhijiex ħatiġi. Ehm, approvata mill-qorti, ma naħsibx li hawnhekk qed nitkellmu dwar kompromessi, nista' naqleb ma' sur vost jew ikella le, imma dan mhux relevanti, naħseb illi l-kejl huwa wieħed dan illi qed nipproponu huwa shrimps proof jew le, u jiena m'iniex konvinti naqbel illi għandna aġġornament pass il qudiem naf illi lesta' Nesti naraw eh, aġġornamenti mill kummissjoni ma fl-aħħar mill-aħħar hawnhekk qed nitkellmu dwar l-Istati Uniti illi ikollha aċċess għal suq ta' 500 miljun konsumatur, ġifieri anki hum għandhom l-interess illi jiċċaqal u mill-pożizzjoni tagħha. Imma ma semma xejn fuq il-ftehim l-ewwel net però nixtieq nsemmi żewġ punti qabel ma noqogħdu eh, nirċievu jew nibatu xi ħaġa. Il-Kummissjoni għandha tiddeklassifika klassifika it-tweġiba illi tat lill-mistoqsija tal-libe fuq l-istatus legali u l-kamp applikazzjoni tal-ftejm umbrella meta mqabel ma' ftejmiet oħra. Tuna din l-informazzjoni li ġdini hija valwazzjoni legali ma nafx kemm għandha żommu segreta. It-tieni punt, il-Kummissjoni qalet ċar li jekk inneħħu l-eżenzjonijiet għal Privacy Act hija prekondizzjoni biex il-ftejm umbrella jkun validu. Issa nafu li l-eżenzjonijiet mur se jitneħħew, allura spiegaw li naqra. Kif realistikament nistaw nistennew il-ftejm umbrella <laughs> illi xi darba applika, jekk joġobkom iċċaraw li dan. Um, Domna Ernst, un minut xi 30 de sekund. Issa nadu għal Sinjura Ernst, għal minuta u nofs. Sinjuri, Is-safe harbor mhux se ntajbuh sempliċement billi nużaw il-privacy shield u bata jaħarsu lejn dan ix-shield. Qed hemm drittijiet ta' 500 miljun persuna fl-Unjoni Ewropea. Aħna suppost qegħdin inħarsu l privatezza tagħhom u din il-privacy shield mamul minn ħafna affarijiet fil-vojt u ħajjintilef eh, Irridu nisimgħu il-deċiżjoni tal-ICJ unka eh, fuq Safe Harbor u l-Kommissjoni qed tmur lura fuq dak li qed tipproponi u naħseb li l-koalizzjoni hawnhekk qiegħda tapplawdix dan kollu u mhijiex mqarqed saqsi għal klawżola oħra. Ma sanix nġibu maġġoranza, di xi ħaġa li għandna bżonn. Il-ftajim ta' pakket m'għandux karatteristiċi vinkolanti lanqas ma jistax jiġi infurzat l-Unjoni Ewropea jista' jdur fuq l-Ombudsman. Imma kif qal John Kerry fannes tlieta, l-Ombudsman ma jistax eh, jikkonferma jew jirrifruta li xi ħadd kien taħt sorveljanza u lanqas jidher li hemm xi rimedju legali. Allura tasal b'avukat eh, fl-Istati Uniti biex tiġġieli ta' din qed nitkellmu fuq 500 miljun persuna u ma naħsebx li t-sagrifika li dawn il-personi sempliċement biex ikolla eh, xi ħadd stil Big Brother, naħseb l-affarijiet jridu jkunu ħafna iktar ċari hawnhekk. Grazzi ħafna s-sur Albrecht issa l-minuta u nofs. Grazzi President, Komissarju, il-tim tagħkom ħdimtu tajjeb ħafna sabiex tilħuq dawn riżultati fuq il-Privacy Shield bejn Europe u l-Istati Uniti. Aħna wkoll dimna ħafna biex ikollna l-Umbrella Agreement u iva kien hemm progress, imma ejja nkunu onesti dwar din il-Privacy Shield. Ejja nkunu onesti. Ma kienx hemm xi tip eh, importanti biex ikun hemm safe harbor, Iva, kien hemm xi kwistjonijiet li ġew iċċarrati, imma m'hemmx sistema legali tal-Istat Uniti li nbidlet u fil-fatt din kienet dak l-Qorti tal-Ġustizzja qalet li eh, memx salvagwardi adekwati. E nkunu onesti. Dawn il-bidiet mhux se jsiru għada lanqas. Issa mhux se jirnexxina nagħmlu hekk. U allura, għalfejn aħna qed ikollna l-kritika kollha dwar in-nuqqasijiet li hemm. X'għandna nagħmlu? Irridu ngħidu rrid ikun hemm xi negozjati oħra fil-ġejjieni, iva, irrid irridu nerġgħu niftħu dawn il-files. Jew ħanajdu nkella le kollox taddej tajjeb kollox sejjer għanna salvagwardja adekwati, sempliment rin nivvotaw u eh, fil ġejjini eh, il-qorti jista' jerġa' waqaf kollox. L-unika azzjoni onesta li jkun hemm dan il-moment huwa li jkollna il klawzola u dik li għanna bżonn eh, biex nimxu qudiem din ir-relazzjoni u jiena sorpriż il ħafna mill-gruppi l-oħrajn ma jistgħux jaċċettawha. U sabiex nkunu aktar pragmatiċi, aħna biddilna l-emenda tagħna għal validità ta' erba' snin. Naħseb dan huwa biżejjed, ħin biżejjed sabiex l-amministrazzjoni ġdida tkun tista' tiġerġa' tinnegozja eh, l-applikazzjoni tal-regolament tal-protezzjoni tad-data. Għalhekk nitlobkom milli taqblu ma' dan. Grazzi. Issa, Signora Begin. Grazie President. meta naħsbu f'Google, Instagram, x'garanzija għandhom il-ċittadini li l-privacy ma tkunx miksura? M'għandhom l-ebda garanzija. Dan jiġi sfruttat kif ġipu leħa, anke mis-servizzi segreti. Dawn din id-data mhux biss informazzjoni, hija l-ħajja kollha tan-nies Jiena niftakar li saftit zminilu il- telefons tana, anki il mobile il tana, il-emails, l-Amerikani kienu jispjunawhom. Di l-privacy kollha li nitkellmu fuq hawnhekk fl-Ewropa. Ċfri, rridu naraw proposta għax sissa li kull ma kena huma forma ta' insult. L-Ewropej ridu jipproteġu il-privacy tagħhom imma l-Kummissjoni anki bit-TTIP pereżempji ma mhux qed tħares l-interessi ta' ċittadini Ewropej. Irridu naraw eżattament fejn qegħdin l-interessi tal-imsieħba. Is-sura sal-minuta. Grazzi ħafna President waħda mill-aktar affarijiet perikolużi illi għandna quddiemna llum fid-dinja moderna hija żida maġla tal-iżviluppi teknoloġiċi u anki l-interċezzjoni tal-data personali tal-individwi. Dana wasal proporzjonijiet kbar fl-Istati Uniti wkoll għaliex huma għandhom is-servizzi tas-sigurtà, għandhom is-CIA, għandhom l-Aġenziji tas-Sigurtà Nazzjonali u huma jkun jistgħu jiġbru dawn din l-informazzjoni u jżommuha għal ħafna drabi aktar minn perjodu ta' ħames snin. Dan huwa fl-interess nazzjonali tal-Istati Uniti. Id-dejta tista' tinġabar mhux biss eh, il-dejta tal-Amerikani manki il-persuni ta' li ġej minn pajjiżi oħrajn. U għalhekk eh, qed eh, ikun hemm ksur fuq il-privatezza tan-nies u anki jimmina il-kummerċ il kummerċ u jmur favur l-inċertezza legali għall kumpaniji allora l-Unjoni Ewropea titħu l-passi neċessarji sabiex anki nħarsu lejn nfittxu xara flaġina u naraw li nkun qegħdin nħarsu l-privatezza. Speċjalment meta jkun hemm il-kummerċ mal-Istati Uniti. Hemm blue card għalik eh, sur Epididejos minn sur Xoni. Taċċetta, Iva? Jekk jogħġbok sirxani. Grazzi. F'din id-diskussjoni smajna ħafna drabi illi l-influssi tad dejta u t trasferimenti tad dejta eh, mhumiex biss huma marbuta mal-kummerċ, Irrepeta, irrepeti jek joġbok. Grazzi, ħana ġerdom il-bidu. Smajna ħafna drabi f'din id-diskussjoni illi l-protezzjoni tad dejta mhux biss għandha x'taqsam mal-kummerċ. Mhux qed nitkellmu fuq il-kummerċ normali. Aħna il-koll nafu x'jiġri meta id-dejta tiġi użata b'mod illegali. Inti taħseb illi sanzjonijiet jistgħu jiġu introdotti meta ma jkunx hemm l-użu tajjeb tad-dejta? Iva, fil-fatt naħseb li għandu jkun hemm penali eh, li tħallas għal dak li tagħmel. U rridu nevitaw kwalunkwe strument illi jista' jintuża b'dan il-mod. Meta jkun hemm xi ksur ta' dritt tal-privatezza mela jrid ikun hemm penali iva. Grazzi ħafna issa s sur Lenars għal minuta u nofs. Grazzi ħafna l-influssi ta' dejta transatlantiċi. Dawn huma l-akbar minn madwar id-dinja kollha. Huma importanti għall-ekonomija, għas-soċjetà u għall-proċess kollu tal-digitalizzazzjoni u importanti wkoll għall opportunitajiet li jista' jkollna fil-ġejjieni kien hemm eh, ċertu inċertezza kien hemm 5000 kumpanija illi użaw il-regoli l-antiki ta' Safe Harbor kif ukoll SMEs l-SMEs eh, li huma verament importanti għall-ekonomija. Il-Privacy Shield ġdida trid tolqos ta' ta' ġebla waħda. L-ewwel ħaġa trid tirrispetta il-data personali tal-persuni. Umbat, apparti minn hekk trid tagħti ċertezza legali għal negozji illi eh, attużaw dawn il-flussi. Ovvjament kien hemm progress il-qudiem u dan ġi rikonoxxut hawnhekk illum. U anke kien hemm il-Kummissarju Jurova illi tkellmet fuq fu il-grupp ta' ħidma L-importanti huwa li jkollna privacy shield kif suppost fejn il-persuni jkunu jistgħu jsibu fiduċja fih. Grazzi. Nirringrazzjak is-Sur Gomes, is sinjora Gomes. Il-ġimgħa l-oħra kont eh, parti mit-tim tal-liba li morna fl-Istati Uniti u hemmhekk aħna eh, sibna ftehim mal-interlokuturi u jidher li femu il-regolamenti tal-protezzjoni tad data li qed jiġu adottati minn dan il-Parlament huma rrikonoxxew illi hemm qafas regolatorju globali u b'dan il-mod huma jkunu jistgħu jiżviluppaw ċertu attivitajiet, eh, servizzi fl-uffiċċju waqt li qegħdin eh, ikopru id-drittijiet u jkun hemm anke ċertezzi legali. Allura, kif nistaw nqablu dan il-privacy shield bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti? Aħna qegħdin fi żmien fejn mhux biss tanħarsu lejn l-ekonomija diġitali, imma rridu nkunu ċerti li jkun hemm ċertu ċertezza għall-influssi transatlantiċi u jkun ċerti li għall-kumpaniji u għall-persuni individwali hemm qafas robust legali u hemm livell ta' protezzjoni tajjeb u ikun hemm protezzjoni għal kwalunkwe attività. Il-Kommissarju għamel xogħol tajjeb ħafna mid-deċiżjoni tal-ICJ dwar il-kas ta' Maximilian Schrems eh, fuq is-Safe Harbor u għamel ħafna xogħol ukoll fuq il-Privacy Shield. Madankollu xorta waħdem ħafna riservi u dubi fuq il-kompatibilità bejn il-liġi primarja tal-Unjoni Ewropea u l-garanziji li qegħdin jiġu mitluba mill icj Allura, tajab li jkollna possibilità ta' rimedju legali. Sissa dan il-remedju legali huwa wisq ikkomplikat għal liġijiet tal-Unjoni Ewropea u ma jkunx possibbli għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jsibu dan il-remedju legali. Allura dan imur kontra id-drittijiet fundamentali tagħhom. Allura, kwalunkwe abbuż ma nkunx nistgħu niġilduh kif suppost. l interlokuturi eh, Amerikani Eh, aħna minnija ċara li l-om illi għandhom jinkwetaw għalix memx istess status u ma jidirx li aħna għedin independenti bizziet mill-amministrazzjoni tal-Istati Uniti u jidir li xotoħda jkun ġabra kbira ta' data anka taħt il-kriterji tal-proporzjonalità u l-neċessità tal-karta ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. Allura, irridu nkopru eh, l-intraprizi, l-individwi, sabiex billi konna qafas tajjeb Għanna din il-ġistazzjoni xorta wahda u għanna nsaqsu l-Kommissjoni u l istat Uniti sabiex eh, iħarsu lejn ix xol li sar taħt eh, artiklu 29 ikun hemm komitat li jagħmlu reviżjoni annwali biex naraw kif qed nimxu skont il-każ ta' xrems u għankin waqfu ċertu nuqqasijiet u nkomplu nħarsu drittijiet tal-ċittadini. Grazzi. Issa Sinjora Makovej, għal-minuta. L-Unjoni Ewropea diġa tamel xoll dwar din informazzjoni anki eh, per tal-PNR il-protezzjoni tal-data personali eh, wieħed irid iqisu koll l-interessi ekonomiċi hemm ċertu SMEs li għandhom kummerċ ma l-Istati Uniti u għandhom ħafna spejjeż. L-Istati Uniti tagħmel din is-sorveljanza imma il-ħajja privata tan-nies li ma joqgħodux l-Istati Uniti trid tiġi rispettata. Ċittadini tal-Unjoni Ewropea jridu jiġu rispettati il-protezzjoni ta' data personali hemm bżonn tiġi skurata. Irid ikun hemm evalwazzjoni u studju dwar dan imma rridu nibdow mill-implementazzjoni l-implementazzjoni tagħhom bat nagħmlu l-evalwazzjoni. Signor Batten. Resolution because Għana għana din rizoluzzjoni għaliex il-Kommissjoni qed titkellem mal-Istati Uniti dwar it-trasferiment tad-data personali ta' ċittadini u għal din il-mozzjoni qed titlob ta' aktar regolamenti stretti bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Il-kumpaniji kommerċjali għandhom il-kontratti mal-konsumaturi tagħhom ċertu dispożizzjonijiet dwar kif tista' tintuża din id dejta Il-gvernijiet m'għandhomx dawn il-kontratti u allura jistgħu joħorġu b'din il-leġiżlazzjoni lil mill-protezzjoni tad dejta Ma jkollhomx approvazzjoni ta' ċittadini. U allura l istat Uniti għandhom jużaw din id-data b'mod tal ħafna. Kien hemm tnaqqis ta', ta protezzjoni ta' ċittadini tagħhom. Per eżempju hemm il-Patriot Act fl-Istati Uniti u m'hemmx rispett ukoll għad drittijiet tal-persuni ġej minn pajjiżi oħrajn. Għalhekk aħna ħanvutaw kontra din riżoluzzjoni għaliex eh, kull leġizlazzjoni għandha ssir skont il-pajjiż demokratiku li qed jgħix fih. Grazzi. Grazzi, issa Sinjura Nibler għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President, kollegi. Jekk għanni xie l-influssi ta' dejta transatlantiċi. Trans Naħseb li iva, imma xorta waħda rridu ċertezza legali għal ċittadini tagħna, kif ukoll għal negozji, speċjalment għal SMEs. Dana għaliex huma m'għandhomx eh, klawżoli eh, standard ta' kuntratti u allura ma jkunx hemm bżejt protezzjoni. U hemmhekk tidħol il-Privacy Shield, kummissjoni, inti u t-tim tiegħek ħdimtu għal ħafna xhur, ħdimtu tajjeb, U jekk tqablu eh, l-affarijiet kif kienu qabel u issa kien hemm ħafna titjib fuq is-safe harbor u verament nawgurawlek għal dawn l-isforzi. Il-privacy shield tagħti iktar ċertezza legali hemm ċertu proċeduri fis-seħħ biex bekk li Stati Uniti kun jistgħu jużaw id-data kif suppost b'mod prudenti. U fil-fatt dan kollu naraw naraw fil-prattika, naraw jekk hux l daqshekk tajbin kif qed nazbu Mhux qed nitkellmu biss fuq evalwazzjoni u assessjar. Jekk inti kummissarju taħseb illi d-dejta mhux qed tintuża kif suppost fl-Istati Uniti, mela lura eh, eh, kollox jista' jiġi sospiż. U eh, naħseb li verament għamiltu biċċa xogħol tajba u nibatu l-proposti tagħna għal titjib jekk anka naraw il-grupp ta' ħidma ta' artiklu 29, aħna verament ħerqana għal eh, xogħol tajjeb il-qoddim ma' ċittadini tagħna, grazzi. Issa Sinjura McClarkin għal minuta. Aħna rridu nirrikonrixxu illi ehm, il-msiba tagħna ħadmu ħafna sabiex ikun hemm iktar protezzjoni bejn dejta tal-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea speċjalment eh, anka tkellimna fuqha f'dan il-Parlament. Il-Kongress tal-Stati Uniti u l-Parlament ħarġu fuq ħafna ħafna riformi, speċjalment anke bħal pereżempju l-Privacy Shield. Jiena u l-kollegi konservattivi tiegħi taħseb jaħsbu illi aħna rridu nużaw din il-privacy sheet biex ikun hemm aktar ċertezza legali għal konsumaturi l kumpaniji u dan il-progress ukoll irid ikun fil-negozjati ta' kummerċ bħal TTIP u tisa fejn eh, il-protezzjoni ta' dejta għandha iżid il-fiduċja miż-żewġ naħat. Diġà hemm kummerċ ta' 4 triljun dollaru bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea, importanti li jkun hemm xi fil- fil-protezzjoni tad dejta u dan kollu ħankomplu intejbu il-kummerċu ukoll. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa, Signora Von Storch, għal-minuta. President, eh, Kummissarju, aħna unek għedin niddiskutu l-trasferimenti ta' data mal istati Uniti jew il-ħarsin ta' data fl istati Uniti u bħalissa l-Kummissjoni għedda tinnegozja fuq emendi ġodda, ftejmi ġodda, dara minħabba l-deċiżjoni tal-ECJ u kien hemm ilment miċ-ċittadin li kikun kienx hemm dan l-ilment miċ-ċittadin l-Istati Uniti kien jisforza din id-deċiżjoni. U aħna għanna tħassib eh, dwar jekk hux qed inħarsu bizzajet id-drittijiet ta' ċittadini, jiena m'iniex daqshekk ċerta l-Istati Uniti qed tinna li l-Istati Uniti għamlu ċertu wedit li jixtiequ hekk u għamlu hekk, imma fl-aħħar mill ma eh, m'għandniex ftehim illi jħalli li ċittadini li jkollhom drittijiet li jistgħu jinfurzaw. Ma jkunx jistgħu jsibu rimedju eh, legali u ma naslu għal imkien bażikament. Grazzi ħafna, issa s-sur Bonni għal minuta u nofs. Grazzi ħafna li l komissarju li l tim ta' xol eccellenti illi għamiltu. Naħseb issa ħanaslu lejn l-aħħar tal-istorja, jiġifieri aħna il-Privacy Shield. Il-koll konxi tal-importanza tal-trasferimenti tad-data transatlantiċi fl-ekonomija moderna. Sabiex nkunu ċerti anki nafu li dawn l-flussi huma tant importanti għal SMEs li għandhom inqas opportunitajiet ta' investiment u dawn il-flussi jagħtu ċertu benefiċċji. Naħseb illi din il-Privacy Shield għandha tiżgura illi l-ekonomija tasal għal aktar tkabbir, speċjalment anki inkopru ġittijiet. Naħseb illi tajjeb li kunem fiduċa transatlantika u insaħħu aktar drittijiet tal-protezzjoni tad-dejta fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku. Dan kollu qed iwassal ħafna titjib sabiex ikun iktar protezzjoni tad drittijiet fundamentali fost oħrajn qed issaħħaħ aktar il-rwol tal-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-dejta fl-Unjoni Ewropea il-rimedji legali għat jiġu msaħħa kolla l ċittadini Ewropej billi anki kien hemm il-ħolqien tal-Ombudsman. U din hija xi ħaġa li għandha taħdem fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku anke fil-bidla tal-leġiżlazzjoni u l-attitudni li hija meħtieġa. Issa importanti l-inkuredi legali verament ikunu disponibbli għal ċittadini Ewropej kif ukoll ikun hemm evalwazzjoni tal-implementazzjoni tal-Privacy Shield. Jiena naħseb li l-Kummissjoni tal-irwol tal-Kummissjoni li DPS għandhom ħidma kbira f'dan il-qasam. Grazzi. L-Onorevoli Ujazdowski. Grazzi ħafna, signori. Jiena u kol nishtiq nejt li sodisfatt għal livell ta' progress li sar fuq xol dwar dan il ftajin tal dwar id-data bejn l-Unjoni u l-Amerika. L-Istati Uniti huwa eh, pajjiż li minn dejjem kien sieħeb tal-Ewropa u għanna nafdaw il-xuxin ma ridux nissuspettaw xulxin tajjeb soluzzjonijiet li qegħdin nipproponu biex insowu il-problemi tajjeb li jkollna l-ikbar l-ola livell ta' protezzjoni tad dejta permezz ta' dan il-ftejim, imma rridu nibqgħu razzjonali. Xi kultant dan id-dritt għall-privatezza wieħed jinterpretah mill-kunċett biss tal-abbuż li ifarja mm, meta nitkellmu eh, f'termini ta' sigurtà per eżempju. Ma rridux ninsow li sigurtà ta' ċittadini tagħna fis-żewġ naħat tal-Atlantiku hija iktar ħaġa importanti. Issa morru għal keġ tiegħi. Is-sur Caputo l-ewwel persuna li tista' titkellem. Grazzi President. Jiena il-geoblocking qed nara wkoll il-sentenza tal-qorti fl-2015. Għal dajn id-data transatlantiku jissu daħlet ċertu sfida biex nigarantixxu il-privatezza imma peress li fil-nuqqas taftej mal istati Uniti kienem jisu naraw jisu li il dritti tal-nies qed jiġu imminati. Qed nitkellmu fuq id-dejta personali tan-nies u hemm bżonn naraw li regoli jiġu rispettati, hemm bżonn insowwu il-ħsara li saret. Peress li hemm ammonti kbar ta' dejta mux se jkun faċli li wieħed iżom il-monitoraċ tajjeb nispera il-Kummissjoni se tkun proattiva u mux toqgħod tistenna dejjem is-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja. Grazzi, Sur Marias. Il-privatezza, il-protezzjoni tad-dejta huma drittijiet fundamentali għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea u wieħed irid jieħu l-miżuri kollha biex Nizguraw li dawn ma jiġux imminati jew kella ksura għandna ftejmiet li jipproteġu il-privatezza u d-data personali, speċjalment għal kumpanniji għal data li tindbat mill-Unjoni għall istati Uniti, wieħed jassumi li hemm aċċess għal data personali u x'edin issa rridu naraw li din tkun ukoll protetta. U naraw eżattament ikun qed jiġri jiena naħseb li fej kien hemm xi ksuru nonkonformità rridu e, naraw għaliex. U saru applikazzjonijiet l-autoritajiet tal-Istati Uniti fuq dan biex nfakruhom li jridu jirrispettaw regoli li ftemna fuqhom aħna ma nistawx noqogħdu dejjem isna l-vittma tal-servizzi ta' sigurtà tal-Istati Uniti. President. Tkun ħaġa tajba tkun idea tajba li ma jkonniex dejta li taddi bejna u bejn l-Istati Uniti. Le, ovvjament, ma nistawx nwaqfu dan mirridu nitolbu li irrid ikun hemm regoli, il-Kummissjoni għamlet ċola firmat privatezz, firmat ftejmiet ta' privatezza ma' l-Istati Uniti imma kena naslu għal sentenza tal-qorti dwar il-kas il Shrems u ta' Safe Harbor. Għalek u importanti ħafna li aħna nipqaw attenti b'dan li dan il-ftejjim dejjem ikun jaqbel mal-karta ta' dritt tal-bniedem u l-annual review clause huwa importanti ħafna sabiex il-Komissjoni dejjem tiċċekkja l limiti tal-sorveljanza li jaggarantixxu eh, minnaħa ta' Dipartiment tal-Sigurtà u meta jkun hemm ksur iridu neħdu l-passi. U jekk ikun hemm bżonn nerġgħu nirrikorru għal qorti tal-Ġustizzja għal sentenza oħra. Grazzi. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President. Fil-passat, ħafna mis sentenzi tal-qorti tal-ġustizzju kienu riżultat ta' attivizmu tal-qorti. Jiena nammetti li mħabba dan kollu jiena daqxej xettika u jista' jkun jagħti il-każ li regolamenti jkunu issa skaduti il-Privacy Shield tagħti numru ta' garanziji biex jiġu rispettati id-drittijiet ta' ċittadini minn żewġ naħa tal-Atlantiku. L-Ombudsman jirċivi wkoll l-menti tal-ċittadini Ewropej anki hemm l-iskadenza ta' 45 ġurnata għall-ilmenti. Jien naħseb li ċittadini jilqaw il-fatt li se jkun hemm restrizzjonijiet għal fat li għadrit li kollom kumpanniji Amerikani għaddejta tal-Europa. Ġifiri, il-ftajim ta' Palestan il-qawħa. Is-sur Jakovċek. Grazzi. Jena mandiġ dubju dwar l-intenzjoni tajba tal-Kommissjoni, jena ma mandiġ dubji li Sinjura Jurova, inti l-intenzjoni tijek ma tajbin. Dak li għanna qoddimna huwa progress il-qoddim, imma jena għandi dubji tijaj għal dak li rridu nilħu. Is-safe harbor u l-invit li aħna naċċettaw il-ftajim eh, umbrella ħaġa tajba, imma dawk li jixtiequ jkollhom aċċess għad-dejta tagħna li jridu jmorru lil in mill-privatezza tagħna huma kreattivi jafu kif jagħmlu l-affarijiet m'għandi l-ebda dubju li ħafna nies fl-Istati Uniti li huma interessati fija jafu kif isibu l-informazzjoni fuqi jew fuqek. U ma nafx meta aħna se nkunu verament effettivi biex inwaqfu dan. Grazzi, Signora Jurova, onorevoli membri, grazzi għal din id-diskussjoni, dibattitu dej eh, importanti, importanti li għalija l komissjoni u għal-kollegi tijaj. Iva, għandkom raġun li il-flussi tad data mill-Unjoni Ewropea l-Istati Uniti huma ammonti kbar ħafna u tajjeb li sistema l-ġdida titħol fis seħ għal protezzjoni tal-data ta' ċittadini u mhux biss imħabba l-kumpaniji kbar li jużaw din il-flussi ta' data għal xogħol imma anki għall-interess tal-SMEs per eżempju. Kien disastru għalihom li daħlu f'ċertu inċertezza legali ridna natu kasom. U ekka milna meta ħna ħdimna fuq dan il-rapport wara li kienem sentenza tal-qorti u anki qabel meta kien imbeda xogħol, aħna ridna li l-Amerikani tuna garanziji ċerti aħna ridna waqfu darba l dejjem innu nuqqas ċertezza għal kumpanniji Kumpanniji li sabur wieħom f'diffikultajiet kbar. Matul in-negozjati jiena dejjem tkellim dwar is-sitwazzjoni tagħna. U aħna il-mod ridna dejjem nikkonkludu eh, għabbażi ta' fiduċja u anki ta' monitoraċ, ta' kontrolli. Aħna l-Amerikani ednilom li tajjeb huma jżommu mal-liġijiet tagħhom u jżommu mal-wedit ukoll eh, mal-wedit skont litri firmati mill-autoritajiet naqsam ma'kom l-Privacy Shield, l edea li l-Privacy Shield mhix perfetta ma tistax tkun perfetta u jien qatt mhux se nkun 100% sodisfatta għax kien hemm raġunijiet oġġettivi għaliex ma stajniex immorru lil in u per eżempju hemm l-ordni legali tal-Amerika li Sur Albrecht ġibdinna l-attenzjoni fuq aħna ma l-ebda seta li nibdlu l-liġijiet fl-Istati Uniti imma ngħidu li inkomplu aħna nimmonitaraw dak li qed jiġri fl-Istati Uniti u dejjem nibqgħu ngħidu dwar l-importanza li d-dejta tiġi protetta. Imma ovvjament aħna hemm liġijiet irdu nżommu magħhom. It-tieni għan fejn għaliex ma stajniex nagħmlu iktar u għali l-aċċess tad-data għal sigurtà nazzjonali. Araw is-sitwazzjoni hawnhekk l-Unjoni Ewropea m'għandha l-ebda jett manda l-ebda seta li titlob is servizzi segreti li, li jatu iktar informazzjoni anki l-nis. Laqas l-istati membri ma jistaw jamlu hekk u aħna ridna l-istess affarijiet meta konna qed ninnegozjaw mal-Istati Uniti. Daw kienu l-limiti tagħna u jiena qed dan b'mod l-iktar sinċir li u nibqa' ngħid li aħna mhux sodisfatti għal 100% imma irnexxilna nilħqu l-iktar livell oli għal żmien li ġejjin, għas snin li ġejjin, il-Kummissjoni ħadet l-impenn li il-monitoraġġ jibqa' jsir aħna dan ix-xogħol se nagħmluh mod trasparenti permezz ta' ukoll il-reviżjonijiet ta' kull sena fejn naraw li id-data ta' min jorbot fuqa tkun hemmhekk għad dispożizzjoni biex nuru s-sitwazzjoni verament kif tkun fl-Unjoni Ewropea u anki fl-Istati Uniti. Dawn ir-rapporti ta' kull sena, reviżjoni ta' kull sena, naħseb huwa eh, hija miżura importanti ħafna ta' salvagwardja fil-fatt. U eh, dwar is-sunset clauses eh, li smajna unek fuqha, Is-sinjura Invelt kella raġun. Skużawni jekk aħna għadna nistennow il-sentenza tal-qorti aħna konna qed nifmu konna diġà persważi qabel is-sentenza li d-deċiżjoni settina l-argumenti ta' stoffa biex aħna kunu nistaw ninnegozjaw. negozjaw eh, kien, eh, kien strument li aħna użajna biex fin negozjati u en, dan kollu en fin negozjati Aħna rajna l-artikli kollha fis-sentenza tal każ Schrems u negozjajna mod qawwi ħafna skont dan il-każ u dejjem referejna għas deċiżjoni tal-qorti. Jiena ma nistax inkun ċerta li il-sentenza tal-qorti il sentenza tal-qorti li ġejjin se jkunu stretti daqs kienet l waħda imma tajjeb li nżommu mal din is-sistema tal-qorti u l-esigenzi tal-qorti. Aħna għamilna l-almutana. Dwar il-ftajim umbrella, ma nafx jekk ċertu affarijiet ipux sigriti jew normalment aħna dejjem rispondejna l-membri tal-Kumitat Libe u għal darba oħra nitlobkom eh, biex intom tkunu wara il-Privacy Shield u anki il-ftajim umbrella x'kifet fil-bidu dan huwa titjib meta nitkellmu fuq il-protezzjoni tad-data u anki meta l autorita infurzar ta' liġi jkunu qegħdin jaddu l-informazzjoni bej autorita u oħra, bej pajjiż u oħra, dejjem biex jipproteġu wkoll il-vittmi tar-reati li jisiru. Dan kollu għandu rwol importanti fil-mod eh, ta' kif aħna nistgħu nsaħu l-kooperazzjoni bejn l-Unjoni u l-Istati Uniti fil-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet ukoll ta' pulizija ta', ta kriminalità. Nafu li s-sitwazzjoni kull ma tmur qiegħda tmur għallar u għalhekk aħna rridu nagħmlu minn kollox sabiex il-kooperazzjoni tkun mhux biss aħjar u iktar maġla ma tkun ta' kwalità aħjar dejjem jiġifieri għal ġid tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Grazzi għad diskussjoni u nitlobkom dejjem biex tkunu magħna u tgħinuna. Grazzi. Um, thank you very much, Madam Commissioner. Grazzi ħafna, Senjora Kummissarju, issa Sur Kenders, il-kelma lilek. Grazzi, Senjora President, Senjora Kummissarju. Sinjuri, l-għonet grazzi ħafna l-dan id-debattitu, grazzi l-Kommissjoni u koll għal-kjarifika taħħa fuq il-Privacy Shield u fuq eh, il-passi futuri, naħseb li dan id-debattitu juri bieċar illi dawn il-flussi ta' data transatlantiċi għat ma jistaw ma jkunux sottomessi għal-kontrolli u eh, naħseb eh, illi rridu naraw illi l-użu jkun prudenti kemm hawnhekk u kemm fl-Istati Uniti u jekk eh, iċ-ċittadini ħossu li dan mhux il-każ allura aħna naġġezzjonaw għal l-użu ta' data personali tagħhom. Naf li ħafna membri u rew kemm huwa importanti li jkun hemm dawn il-flussi ta' data li jimxu bħarir għal ċittadini ta' żewġ naħat u anke l-imprizi li propju huma fil-qalba ta' din ta' din il-kwistjoni. Naħseb illi hawnhekk Allura rridu nieħdu bis-seri ta' kustjoni għandna xi ħaġa li ħatejna wkoll intejbu s-sigurtà l-infurzar tal-liġi kulħadd ħajbenefika. Nibda l-ewwel fuq eh, il-ftejm umbrella. Jiena indirizzajt ħafna mistoqsijiet li tresqu fuq dan il-punt ċertament huwa importanti li ngħidu l ftejim fih nifsu m'għandux eh, mhuwiex bażi legali huwa sempliċement eh, xi ħaġa addizzjonali flimkien ma' salvagwardji l-oħra li għandna fuq il-ħarsien tad-dejta. Tafu wkoll li jista' jkun hemm sospensjoni tal-ftehim jekk ikun hemm xi parti illi ma tibqax tħares dispożizzjonijiet tal-ftehim. Imbagħad tafu li hemm l-ombudsman. Hawnhekk irridu ngħidu illi l-ombudsman huwa mekkaniżmu addizzjonali flimkien ma' sistemi oħra. Fih nifsu għal darboħra ma joffrix biżejjed ċertezza legali, ħaj joffri ċertezza legali ta' tip iktar soft. Nħarfu li għamlu sar pass il-qoddim minnaħa tal-Istati Uniti, għallunna l-elementi ħajġu konsidrati kif suppost, U nixtieq ngħid pero l-Ombudsman ma jwettaqx ħidmitu waħdu ma kif fan-nies tlieta jgħadna f'kooperazzjoni ma' regolaturi interni tal-aġenziji li jridu jwieġbu l-mistoqsijiet u jipprovdu dak kollu li kun meħtieġ irrid ngħid ukoll l-Istati Uniti li l-Istati Membri wkoll iridu iridu wkoll jagħmlu supervizjoni ta' settur kif suppost minnaħa tagħhom fuq il-ħtieġa ta' katalist eh, għal din is-sistema mtejba nafu li l-qorti kellha rwol importanti għaltinna li jrid ikunna ħarsien ta' dejta adekwat f'pajjiż terz jekk jekk ikun hemm il-prinċipji ta' neċessità u proporzjonalità li jiġu mħarsa, jekk ikun hemm użu diskriminat, allura f'dak il-każ l-uffiċjali tal-Istati Uniti għalunna illi għandhom politika illi turi illi eh, il-flussi jistaw jiefu u jistaw jittieħdu azzjonijiet biex jitwaqfu l-flussi indiskriminati. Il-ġbir eh, bil-massa ħajjiġi limitat u ħajkun hemm ukoll salvagwardji oħra biex jitħarsu drittijiet u l-interessi ta' dejta, ta' suġġett ta' dejta Mbagħad fuq il-klawżola sunset minix ħanoqgħod intenni ruħi nista' naqbel ma dak li diġa' qalet is-Sinjura Kummissarju. Naf li dan huwa punt eh, kbir ta' dibattitu hawnhekk fil-Parlament, nista' naqbel eh, hawnhekk ma' Sur Voss eh, illi f'din il-klawżola sunset hemm bżonn ta' reviżjoni qawwija ta' monitoraġġ li huwa maħsub mill minn nifsu fl-axħar il-Privacy Shield u eh, il-ftejim umbrella umma punti li rridu naġiċu fuqom jekk rridu niksbu l-fiduċa ta' ċittadini. Nittama illi ħati konsidraw kull aspett pozittiv u għamennu koll li nejt illi għawnek eh, importanti li namlu progress il-qoddim għal ċittadini tagħna, għan negozji tagħna, partikolarment għal ċittadini, pero meta huma eventualment tuna il-konsens tagħhom anki fl-aħħar parti tal-ftehim. Grazzi ħafna il-Ministru bekna l dan id debat